Pan Przewodniczący! Good morning, please, please take your seats. take your seats. Not whatever Nodwa tajba jkolħat, jibu postkom kjerġbog. Ejjen komplu bxonna. Mela nibda billi ntukom punta informazzjoni aħbar ħażina kien hemm ħafna rar ehm, fl-Ewropa, darba l-Ewropa ġiet melquta b'dawn l-arar. Ehm, ħafna millux kien hemm il-Belġu, l-Olanda, l-Italja u parti ta' fuq u issa il-kol ehm, l-arar fil-ċentru tal-Italja u kol kien hemm reġini, kien hemm ħafna pajjiżi Intom, l-ewwel ħan nitkellem minn bat intom ħattuna eżempju ta' dawn it-tip ta' arar koroħ li kellna fl europa kien hemm vitmi, kien hemm imwiet, kien hemm ħafna wkoll illi tilfu eh, kull ma kellhom. U biex aħna ħafna fanta ta' solidarietà minn senilu biex ngħinu Franza b'dan kienet is-sitwazzjoni u issa riżorsi kienu qegħdin jintużaw fi 33 każ ta' dawn il-dizastri drammatiċi naturali. Aħna qegħdin ninaqdu mal l ta' dawk il-familji li qed ibatu minħabba li tilfu xi qraba minħabba dawn l-arar. Aħna nafu li dawn huma sitwazzjonijiet traġiċi. Sinjuri, issa nixtieq indur dej rappreżentanti ta' gruppi politiċi. l-ewwel fisem il-PP Sergio Paolo Francesco Silvestris. Sur President, f'dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm inundazzjonijiet warar fost l-Ewropa u ħafna reġjuni nirċaw għal-kub Kien hemm erba' ċittadini f'Brabant fl-Anders u kisfaw vittma kif ukoll fil-kapital u n-nord tal-pajjiż